Teliċka strategija tal-avjazzjoni għall-Europa u naddi l-kelma għal-rapporter eh, l-Onorevoli Teliċka għal erba' minuti. Mikrofonu għal-kellim jek joġbu. Mikro, please. Now, thank you, Mr. Chairman. Si, Sir President, Signora Kommissarju, kollegi, l-odwa tajba. Dawn l-aħħar snin ma tantx kellna opportunitajiet biex infaħru l-Unjoni Ewropea għal xi ħaġa tant konkreta u tangibbli. Is-settur tal-avjazzjoni kolli ngħid però eh, kien ta' suċċess. Dana grazzi għall-Unjoni Ewropea. Immaġinaw 20 sena ilu. Trasport blajru u l-possibilitajiet u l-opportunitajiet għal konsumaturi u għalina li nivjaġġaw bekk eh, nistaw imorru għal weekend ximkien ieħor fl-Ewropa eh, u ma nofqux wis flus. Qabel dina ma kienx possibbli għaliex fil-passat l-avjazzjoni kienet biss għal numru limitat ta' persuni u bekk għandna riżultat konkret tal-Single European Sky u l liberalizzazzjoni illi rġenninna rnexxinna niksbu fuq livell Ewropew. U allura zida fit-trasport, trasport tal-ajru, ma jfissirx illi ma jkonniex imbagħad sfidi x'nindirizzaw, nista' nsemmi xi ftit il-miri ambjentali ċertament. Naħseb ħadd ma jistajġ ħadd illum illi neħtieġu nissuktaw biex innaqsu l-emissjonijiet mit-trasport bl-ajru, l-kompetizzjoni bil-pajjiżi terzi, digitalizzazzjoni. Aktar minn sena ilu l-Kummissjoni ippreżentat pjan biex nindirizzaw dawn u xi sfidi oħra. Fil-fatt ipproponiet li nibdew negozjati ma nimsiħba ewlenin tagħna nirrevedu r regoli dwar l-Aġenzija ta' Sigurtà tal-Avjazzjoni u biex Nirrivedu u koll xi regolament interni. ċertament xi ħaġa li nilqaw u diġà bdejna naħdmu fuq xi ħuf minn dawn il-punti. Fl-istess waqt però nistennew proposti oħra. Is-settur tal-avjazzjoni ċertament jeħtieġ ħafna investiment għaliex għandna ambjent li qiegħa dejjem jevolvi aktar u allura qed ikollna viżjoni ċara għal dan is-settur għall investimenti li nagħmlu llum u anki fil-ġejjieni. U bekk irid ikollna viżjoni għal 50 sena li ġejjini kolli ngħid u sa ċertu punt hawnhekk għanna l għanta rapport biex nipruvaw insibu alternativi prattiċi għal dak li mhux qed jaħdem sew illum biex bekk kien resqu xi proposti wkoll għal ġejjieni. Jiddispjaċini ma nistax nelenkom kollha dawn il-punti illum, però ippermettu li nsemmi xi ftit. Qabel xejn indiċi ta' konnettività bażi tal-valur miżjud ta' trasport kollu biex nirrazzjonalizzaw l-investiment u ntejbu r-reżiljenza ġenerali ta' netwerk ta' trasport fl-Ewropa u nżidu il-konnettività. Bekk min jieħu deċiżjonijiet politiċi ikun jista' jista' ovvjament jinvolvi l-adeżjoni reġjonali. Imbagħad irridu naqsu l-impatt ta' xkil għal problemi f'dan is-settur biex bekk it-titjiriet Ewropej ma jkollhomx problemi waqt il-vjaġġi tagħhom. Xuħut mill-kollegi tijaj semmeħ dan il-punt waqt id-dibattiti tagħna u jiena wettom illi dan huwa punt li se nwassal il-Kummissjoni jiġifieri illi nagħmlu timbru Ewropew fuq l-ispazju tal-ajru u ngħidu li hawnhekk l-Ewropa qed ikollha wkoll priorità fuq titjiriet eh, nazzjonali u dina mhix xi ħaġa kontra sovranità nazzjonali għal kontrarju irridu infakru f'ċerti obbligi dejjem ikonna fir-rigward tal-Unjoni Ewropea il model ta' avjazzjoni, hawnhekk irridu nifqu naħsbu illi se nsolvu problemi mal imsieħba tagħna billi ntemmu kompetizjoni, ċertament dan jkun jmur kontra l-opportunitajiet tal-konsumaturi tagħna u għandna opportunità bekka l kumpanija tal-ajru. Irridu dawn inhuhom u allura aħna sejrin ukoll insegu il-ftejjimiet dwar il-negozjati li konna fil-ġejjini. Umbat l-intermodalità ħafna drabi meta nitkellmu dwar trasport u l-modi ta' trasport, partikolarment l-avjazzjoni, din hija xi ħaġa li nindirizzaw b'mod eh, separat Issa sigurta, sinjuri, memx għalfejn infakru għalfejn dan appunt ta' tħassib, ċertament irridu nikkoordinaw aħjar l-intelligence Ewropea, naġġornaw it-tamir tagħna, iżda rridu nfakru wkoll li rridu nagħtu attenzjoni għal eh, passiġġieri biex ma nabbuhomx wis u allura irridu ikollna sistema fejn il-passiġġiera volontarjament forsi jistgħu jirreġistraw eh, biex eh, ma jkollhomx tant xkil meta jgħaddu mis-sigurtà. Bekk eh, nittamaw illi sejkonna jkollna dibattitu taj fuq dawn il-punti oħrajn illum grazzi. possession, υποθέσεων, logo eħi o ο κύριος Tak fari e fomen. L-onorevoli Christensen. I kampen for bedre forhold i europæisk luftfart, der er her nu brug for bedre regler. De regler, vi har i Naħseb li issa għanna bżon regoli aħjar għax dak li għanna palissa mux qed jaħdmu taqsek tajjeb. ċertu kol kumpens għal min jaħdem li huma vitmi ta' kif tal kondizjonijiet ħazzina ċertu regoli jiġu abbużati. Hemm bżonn li jkun hemm iktar sigurtà f'dan il-qasam. L-istess eh, il-ħaddiema jridu jkunu jafu fejn sejħal taxxa fejn qegħdin jagħmlu kontribuzzjoni ta' sigurtà soċjali. Bekk ikollhom ċertu sigurtà u l-Parlament Ewropew irid jur li hemm il-koeżjoni nagħmlu proposti konkreti mħabba l-kompetitività biex il-kondizzjonijiet tax-xogħol ikunu tajbin għal kulħadd hemm bżonn naġixxu f'dan il-qasam għax inkella se jkun hemm periklu ta' veru. Grazzi. Kummissarju Bulċ. Good morning. Good morning, President. Lodwa tajba, lodwa tajba, President, onorevoli membri. Grazzi għall-opportunità li ninġirizzakom il-lum biex għandu skambju ta' ftejmiet fuq dawn il-punti. Jiena nilqa dan ir-rapport li jagħti ħarsa dettaljata ta' dan is-settur tal-avjazzjoni. Grazzi lis sur Talicka u lis sur Christensen għall ħidma tagħhom u anki lill kumitati l-oħra involuti. L-avjazzjoni huwa importanti għall ekonomiji tagħna u anki ċ-ċittadini. Aktar minn 2 miljun impjiegi u anki kontribuzzjoni ta' 110 biljun euro l-ekonomija Ewropea na 26% tas-suq involut u allura bekk dan is-settur ħaqqu l-attenzjoni sħiħa tagħna. Ċertament għandna ħafna x'namlu kemm fuq livell Ewropew u nazzjonali. U bekk insemmi il-punti ewlenin insemmija fil-rapport l-ewwel, is-suq intern. Jiena napporta nappoġġa il-progress fuq dawn il-files tal-avjazzjoni 5 biljun euro ta' kull sena jinħlew għaliex ma minnix progress fi Single European Skies l-SES. E U bekk nisma it-talba ta'kom biex ikonna suq wieħed tal-avjazzjoni. U din is-sena se nidu studju ta' fatibilita biex ikonna u kol eh, Single European Upper Airspace biex bekk naraw kif namlu tajjeb għannu qasijiet li għanna fl-ajru tagħna. Investiment barrani aħna nilqaw l-appoġġ kontinwu tagħkom u anki interess fuq ftejmiet komprensivi skont il-dawn il-impenji tagħna aħna sejrin naġġornawkom tul in-negozjati kollha. Għal dak li għandu xaqsam il-kompetitività ta' dan is-settur ħadd nota tal-enfasi li poġġejtu fuq l-investiment barrani. Ċertament dana ukoll għandu x'jaqsam mal kompetizzjoni ġusta. Aħna palissa qegħdin naħmu fuq miżuri ġodda li se jippromovu u jħarsu konnettività ġenerali fl-Ewropa kif imħabbar fil-strateġija tal-avjazzjoni dawn il-miżuri u ma mistennija għarrebbija u se jinkludu dawn il-punti li ġejjin l-ewwel linji gwida dwar is-sidja u regoli ta' kontroll biex niffaċilitaw l-applikazzjoni tagħhom. It-tieni linji gwida dwar obbligi ta' servizz pubbliku, it-tielet proposta biex regolament 868-2004 jiġi sostituit b'istrumenti aktar adattati biex bekk ikonna strument illi jippermettilna nieħdu azzjoni attiva meta jkun hemm problema minħabba prassi diskriminatorji min-naħa ta' pajjiżi terzi. Fl-aħħar mhux lanqas linji gwida għal kontinuità tas servizz ATM. Għal dak nixaqsam l-standards Ippermetu li najċaġa dwar sigurta. Nju pjaċir nara la poċtakom għal proposta ta' għana revizjoni tal-regolament bażiku ta' sigurta, mod partikolari ijasa e għanda jkolla bizzejiet rizorsi u ħaddima. Jina bekk eh, nju pjaċir li konna l-qoddim trialogu fuq dan il-fajl u bazi ta' dan il-mandat u nittama li konna ftejjim minn dew minn. Sissa kena ħafna progress u jiena fiduċjuża li sejri nikonkludu dan il-fajl taħt il-Presidenza ta' Malta. Dwar kwistjonijiet ambientali wara il- ftejim importanti li kena dan l-aħħar aħna ċerti illi dal-waqt se nkunu nistgħu nimplementaw dak li deċidejna dwaru u bekk se nagħtu assistenza teknika biex kollox ikun jista' isir konkret. L-avjazzjoni huwa negozju globali u bekk l-ebda pajjiż ma jista' jitħalla lura. Fil-proposta adottata aktar kmini dan ix il proposta qed eh, tipproponi l inkomplu bl-ambitu ġeografiku għal dak li għandu xaqsam li TS għal avjazzjoni biex bekk inkopru il-titjiriet fi żona ekonomika Ewropea biex bekk ikonna situazzjoni indaqs u trattament indaqs għal kumpanija tal-ajru kollha fl-Ewropa. Kwistjoni soċjali Permetuli u kol nireferi għal elementi tal-politika soċjali tal-rapport kif ġi innotat anki fil-strategija tagħna għanafu li hemm kwistjonijiet komplessi għal dak nxaqsa mobilità illi xija xi ħaġa wkoll diffiċli. U kellna eh, linji gwida f'Mejju 2016 biex ngħinu l peloti u l-ekwipaġġ biex ikollhom ir-reġim applikabbli għalihom u anki is-COJ din is-sena huwa mistenni li jagħti wkoll interpretazzjoni fuq din il-kwistjoni għal dak li għandu x'jaqsam il-bażi domestika tal-ekwipaġġ u qegħdin evalwaw jekk din l-idea ta' il-post prinċipali tan negozju għadi xaġa adattata. U din hija parti mill-evaluazzjoni ġenerali tagħna ta' regolament ta' servizz tal-ajru u din ix-ħidma għandha tintemm sena d-dieħla u dan skont l-istrateġija tal-avjazzjoni. Il-Kommissjoni hija impenjata li saħan ħaħ il-dialogu soċjali fl-avjazzjoni u il-Komitat tal-Dialogu Soċjali fil-Avjazzjoni Ċivili u jagħti appoġġ u anki lill-Kummissjoni biex bekk nindirizzaw l-isfidi tal-avjazzjoni issa s-sigurtà. L-istess standards japplikaw għal kulħadd li in relazzjonijiet tal-impjeg. Is-sigurtà hija priorità EASA qed tevalwa aspetti minn mudelli ta' negozji ġodda u bekk se jnamlu monitoraġġ tal-azzjoni fis-swieq u nitwazzjoni fejn ikun hemm bżonn. Id-dialogu soċjali huwa essenzjali. Il-Kummissjoni hija attiva u taħdem flimkien mal-imsieħba soċjali l-Istati membri u l-partijiet interessati kollha dawn l-oqsma. Grazzi għall-attenzjoni tagħkom. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της Επιτροπής Περιβάλλον... Issa għal kumitat għall ambjent u s-sigurtà tal-ikel naddi l-kelma li sur Ġani. Grazzi ħafna, President, tal-li tajtni l-kelma. Jiena wkoll nilqa il fatt illi l isfidi illi l-istrateġija trid tindirizza trid tiffoka fuq id-drittijiet tal-passiġġieri u tal-ħaddiema fuq livell ola u anki standards ambjentali huma inklużi fid-dokument hekk kif għandna eh, kif għandna kif smajna mill-Kummissjoni. U bekk naraw il dan is-settur għandu rwol importanti biex innaqsu l-impatti ambjentali. U allura Is-settur jagħmel ħafna biex niżviluppaw teknoloġiji ġodda u riċerka u l-iżvilupp. Jiena nirringrazzja lilkom il-koll li enintuni biex nfasslu u koll l-opinjoni tal-Envi, tal-Kumitat Envi, umbat l ruol tal-Istati Membri. Nishti nħedġeġ l-Istati Membri illi jieħdu passi biex jimplementaw il ftejim ta' Single Sky u anki nirrevedu id-drittijiet tal-passiġiru leġislazzjoni. Grazzi. Issa fisem il-Kimitat Imko l-Onorevoli Van Buist. Grazzi, Signora President. Fissu intern. Naraw li għanna bżon aktar protezzjoni għal passiġġieri. Ħafna drabi l-passiġġieri jiġu abbandonati meta jkollhom problemi bit-titjiriet tagħhom. Kif se jagħmlu l-ment? Kif se min se jtjom l-informazzjoni f'każijiet bħal dan? Kemm jekk inti eh, tixtri biljett fuq l-internet jew le, irti kollok l-istess dmirijiet u l-istess drittijiet. Ħafna drabi. Il-prezzijiet ukoll huma differenti. B'hekk, Irridu nadattaw ruħna l-iżviluppi teknoloġiċi u jkollna wkoll penali għall operaturi illi ma jimxux skont l-standards għal titirit kemm osra u kif ukoll dawk twal. Jiena disappuntata li m'għandniex elementi oħra mit-test li ma ġewx inklużi fir-rapport mir-rapporter għal huwa essenzjali li ninkludu punti adattati bħala parti mill-istrateġija tagħna. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal kelliema fissem il-gruppi politiċi nibdew bil-grupp tal-PPE l-Onorevoli Klun għal minuta u nofs. Grazzi, President, Kummissarju nil-Awk, grazzi u koll sur Teleċka fisem il-membri tal-PPE fil-Kumitat Tran tal-ħajja dan il-rapport kien ħarsu lura f'dawn l-aħħar 20-30 sena u naraw il-benefiċċji tal-liberalizzazzjoni u x'fisser dan għan-negozji għall-impjiegi u anki għall-persuni bil-konnessjonijiet li għandna bejn reġunijiet, naraw illi kellna azzjoni ambizzjuża u bekk għandna iktar konnessjonijiet fl-Ewropa. Issa għandna bżonn mewġa oħra ta' ambizzjoni. U allura qed nagħmlu progress hawnhekk u naħseb dan huwa punt insemmi sew fir-rapport tal-Kumitat. L-Ewropa hija importanti f'dan is-settur, però l-importanza wkoll issa qed tonqos qed naraw iktar żviluppi fi foqsma f'żoni oħra tad-dinja u allura il-settur tal-avjazzjoni u linji tal-ajru irridu mbagħad jisfruttaw il swiq emerġenti. Nafu u koll xiftemijiet għawna madwarna għanna aktar attività fil-Marok, anki l stati Balkani, l-istess ħagġa fil-Stati Uniti u Kanada u għallura jider illi jemmek għanna svilup importanti. Unbat irridu nħarsu koll lejx għetamlu aħna u narfu li għanna d-difikulta il-konġestjoni per eżempju sal-2035 żewġ miljun titjira se jintilfu minħabba eh, nuqqas ta' kapaċità fl-ajruporti tagħna. U mbagħad għandna l-miri ambjentali u files eh, li għadhom pendenti Single European Skies, il- slot regulation u id-drittijiet tal-passiġġieri. Dan huwa żmien importanti. Kenna ħafna suċċessi u nista' jkollna jista' jkun aktar suċċessi jekk nindirizzaw sfidi li għandna qudiemna llum. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa fisem il-grupp SND l-Onorevoli Ayala Sender. Grazzi ħafna, President. L-ewwel, nifraħ lis sur Tiliċka li l-rapporter għal approċċ tiegħu flessibbli biex jippreżenta rapport illi qis il-pjanijiet għal ġejjieni jiġifieri informazzjoni reġjonali għal ċertu titjiriet, però wkoll iridu nħarsu lura, nħarsu lejn dak li sar biex ikonna rapport olistiku, partikolarment meta għandna tant tibdil f'dan is-settur. Mela, mi kien ħarsu mismewit lejn l-art irridu nqisu illi tkabbir eh, kbir qed iseħħ madwarna. Ċertament irridu niftħu aktar is-swieq tal- għall però dan wassal ukoll għal problema ta' kapaċità fl-ajruporti tagħna. Diversi proposti li huma msemmija qed jgħinu sabiex niffaċilitaw koeżjoni territorjali kif ukoll l-użu ta' ajruporti reġjonali. Per eżempju, li nużaw clusters fil-ġejjieni palma jiġri fis-settur tal-ferrovija biex bekk inżidu l-kapaċità meħtieġa fl-istess waqt jiena nilqa ukoll l-aspetti soċjali msemmija bekk importanti li niġdu ċertu bilanċi hemmhekk Importanti mhux biss eh, naħsbu fid-drittijiet tal-passiġġieri iżda wkoll id-drittijiet tal-ħaddiema għaliex jekk ma jkollhomx biżejjed eh, jekk ovvjament ma jitħallsux kif suppost, ma jkunux lanqas huma f'pożizzjoni li jtiru u allura ma nistawx inħallu l-kumpaniji illi b'xi mod jaħarbu mir-responsabiltajiet tagħhom. ċertament huwa importanti li jkollna aktar investiment fil-MFF il-ġdid irridu nisħu il-faċilità ta' konnessjoni Ewropea. Nilqaw kol l-sforzi tija kummissarju għal dak li nxaqsam lajkaw u rridu naraw illi flimkien ma lajallow ikonna standards ambientali u tekniċi biex bekk nimponu livelli internazzjonali. Fl-istess waqt, jiena naħseb illi neħtieġu inqisu ir-regolament għal vetturi tal-ajru għal dak li xaqsam l-ekonomija ċirkolari. Dan huwa punt importanti wkoll. Grazzi ħafna. U issa għal grupp ECR l-Onorevoli Foster għal żewġ minuti. Grazzi, grazzi President. U grazzi Kummissarju. L-ewwel. Grazzi lil Pavel Tiliċka, grazzi immens kien eccellenti eh, xogħol li għamel u ħdimna tajjeb ħafna flimkien fuq dan ir-rapport. 99% tar-rapport huwa tajjeb fil-fema tiegħi u hemm l-appoġġ sħiħ tiegħi għal dan iżda Kien hemm problema serja għaliex il-Kumitat tal-Impjigi taw kompetenza esklusiva dwar l-aġenda soċjali u dan skont artiklu 54. Il-test tagħhom qed jgħid illi l-piloti professjonali fuq linji tal-ajru Ewropej huma impjegati fuq kontratti folot u allura l-passiġieri qegħdin f'periklu. Ir-referenzi tagħhom però m'għandhomx evidenza u kummenti dwar modelli ta' negozju bħal kriterji domestiċi dawn ukoll mhux posthom fir-rapport u allura injoranza kbira f'dan il-qasam. 70% tal titjeriet jaqgħu taħt l-avjazzjoni ġenerali. L-avjazzjoni huwa mod ta' trasport illi irregolat sew għanna kontratti tal-ekwipaċ u tal-piloti irridu jkunu f'konformità ma' limitazzjonijiet legali u allura l-akkużi u ma' provokattivi u ma bla bażi u allura rajna wkoll illi eh, ma stajniex nemendaw il-kontribuzzjoni, għaw minna diversi referenzi għal kondizjoni tajba ta' xogħol it-taħriġ impigi ta' livell oli għaliex aħna ċertament nappoġġaw impigi eh, illi kollom kuntratti sodi bekk qed nibatu messaġġi ħzina li ngħidu li mhux eh, mhix xi ħaġa sigura illi l-passiġġieri Ewropej jivvjaġġaw fuq titjiriet Ewropej. Jiena mhix lesta illi jiena nappoġġa dan l-element partikolari fir-rapport U aħna minna ħatana ma stajniex nibdlu dan il-punt, pero mill-ġdid, grazzi l-rapporter u naf li jifem il-pozizjoni tijaj, nittama kummissarju li l-messagġ wasal. Aħna minna ħatana rridu nottu t-terti meta nippermettu kumitati oħra li kollom tant kontribuzzjoni fuq ċertu files u din kienet ċaġa inkorretta, opinjoni kienet bizzejed, grazzi. Dan huwa l-Kumitat tat Trasport u aħna qegħdin niffokaw fuq kollox fuq it-trasport, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa fisem il-grupp ALDE l-Onorevoli Meissner minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Il-Kummissjoni resqet proposta tajba ħafna l-istrateġija tal-avjazzjoni fl-Ewropa u issa għandna rapport tajjeb ħafna minn Pavel Teliċka u nirringrazzjah minn qalbi. Fil-fatt, issa għandna aktar u aktar nies li jgħix fuq id-dinja tagħna u allura l-ispazju tal-ajro kol eh, dejjem qed jintela ġmielu. Pavel Teliċka eh, semma li forsi jirtikonna tip ta' motorway fl-arja. Għanna diġa l-motorways tal-bahar u Eh, ovvjament, l-istess ħaġa fl-ajru kemm il-vetturi ma' differenti, l-inġenju ma' differenti, għallura irti konna dan l-ispazju għal kulħadd. Imbagħad irdu nkopru dak kollox li jtir, mhux biss il-jumbo jets u l-inġenji privati, żgħar, id-drones, ħafna li jrid jiġi regolat u kollox irid jiġi kopert u elenkat. Irridu kompetizzjoni ġusta mhux biss bejn l-ajruporti per eżempju f'termini internazzjonali, per eżempju l-aeroport ta' Frankfurt fil-Ġermanja u aeroport importanti, pero eh, tilef ukoll ħafna passiġġieri illi u ukoll ibidlu għaliex eh, hemm ħafna kompetizzjoni minn Istanbul u allura rridu regoli ċusti għal kulħadd. Imbagħad għandna bżonn l-innovazzjoni, rridu nkunu wkoll favur l-ambjent dan is-settur. Qed nistenna l-ewwel ajruplan illi jaħdem bil-enerġija rinnovabbli u naħseb li din hija xi ħaġa possibbli u smajt li hija possibbli u jrid ikollna wkoll kondizzjoni ġusti ta' xogħol għaliex dan kollu jgħin f'termini ta' sigurtà, drittijiet tal-passiġġieri kif ukoll Single European Sky. U nikkonkludi fuq dan il-punt għaliex issa għanna staġnar u għinna staġnati għal sentejn hija xaġa ridikola illi minn flok intiru fl-linja dritta intiru eh, minn posta l-liħor u għallur dina xaġa ġiet issir realtà. Grazzi. Grazzi ħafna issa fissam il-gwi il signora Konaċka. Grazzi President, kollegi, komissarju. Jena kontenta ħafna u nishtiq ringrazzja l-rapporter għal-rapport. Jena kontenta illi illi għanna din il-proposta fejn qed nagħtu iżjed attenzjoni fir-rapport għall elementi soċjali grazzi għal pressjoni mill- mill-Komitat tal-Impjegi tal-Xogħol tal-Affarijiet Soċjali. Kondizzjonijiet tajbin tax-xogħol huma importanti ħafna jiena differenti minn Sinjura Foster naħseb li hija ħaġa pożittiva f'dan ir-rapport illi għandna dawn il-pajjiżi biex niskuraw li l-avjazzjoni hija sigura aħna għanna nkunu konvinti li eh, natu attenzjoni li per eżempju li l-kontratti ta' zero sijat. Għax nasab li huma inġusti ħafna fil-gwad tal-impiegati. Jina favuri li konna avjazzjoni Ewropea għawija, iżda mhux għaskapitu tad-dipendenti tal-ħaddiema il-kwalità ta' servizzi eh, jiddependi minnhom mela għandna dawn iż-żewġ elementi naħseb li l-kollega inkluda dawn it-tnej u bekk nirringrazzjah. Grazzi ħafna għal-grupp tal-ħodar. Sur dal-unde għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Il-traffiku tal-ajru għet jizdiet konsiderevolment l-lum il-ġurnata. Ovvjament dik hija ħaġa pożittiva fi żminijiet tal mobil ta' miżjuda iżda fl-istess waqt għandna narfu li l-emissjonijiet mill-avjazzjoni qed jiżdiedu wkoll u dan qed iżidu id-danni għal klima Jridu nżidu l-mobilità u naqsu l-emissjonijiet għandna naħdmu għalhekk u għalina għal-ħodor dan huwa importanti ħafna li l-avjazzjoni bħal forom l-oħra tat trasport iħallsu għal l tal-klima u jnaqsu l-klima l-impatt fuq il-klima. L-ETS u laqqas l-iżviluppu teknoloġiju laqqas il-, -il, -il, il-forum l-oħra tal-investiment bħal pereżempju l-approċċi ħodor qed jgħinu irridu jkollna regoli li jtejbu l-kompetittività għall alternattivi li jgħinu fil-kompetittività, pereżempju żieda fil-trenijiet tal-veloċitajiet qawwi qawwijin u anki l-fuel sostenibbli u n-networks għall-ferroviji mhux aċċettabbli l-avjazzjoni ma tridx tħallas għall-ispejjeż tagħha Um, stess. Ma tridx tevita li tħallas it-taxxa u l-vat u eh, ħafna, eh, mux tajjeb li dana kollu għet jiġi sussidjat minn min ħallas taxxi. Il-bira votajna fuq il-riforma tal-sistema Ewropea tal-riforma tal-sistema tal emissionijiet Sfortunatament, permezz tal-vot, dana wassal għal riforma bla għawa illi bekk maħnex sen il-ħu l tal-ċatat ta' Pariġi u bekk rridu nimxu l-qdimu rridu jkonna prezz ġust għall-impatt tal avjazzjoni fuq l-ambjent u għalek aħna l-ħodor sen votaw kontra din l istrateġija tal-avjazzjoni eh, li jitħares bis lejn il-profitti eh, eh, fuq medda ta' żmien qasira. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal FTD issa is paksis għal żewġ minuti u nofs. President, jiena naħseb li r-rapport huwa pożittiv, pozittiv ħafna. Jiena nifhem li l-istrateġiji tal-avjazzjoni, l-aspetti ewlenin huma l-sigurtà, l-kompetizzjoni u l-kwistjoni tal-Single European Sky. Jiena nifmu dan, nifhem li l-proposta ta' Sur Teliċka illi bdiet mill-modelli tal-avjazzjoni u għanna bżonn li nżidu s-sigurtà. Naħseb ukoll li l-politika Ewropea fil-qasam tal-trasport blajru għandha tinbidel mill-regolament eh, eh, frigotta kompetizzjoni sal-pożizzjoni dominanti fis-settur tat trasport billi tadotta r-wol ta' koordinatur l iż żgħar għandhom ikunu ta' priorità u bekk inħeġġeġ il-Kummissjoni biex tiffoka fuq dan. U tagħti miżuri finanzjarji lill-Istati membri biex ikunu jistgħu jżommu l iż żgħar reġjonali, speċjalment fuq il-periferija, bħala persuna illi jiena kelli l-licenzja ta' bdo tal minn 40 sena u bekk minix qed nifhem xi ħaġa hawnhekk Jina, ma, ma, ma rajt fil-rapport il-referenza għal kollegi għal avjaturi Ma nafx il ma nitkelmux dwar l-impiegi, dwar il- l-avjazzjoni għall-sports u l-aeroporti għall l-użu tal-aeroporti għall l-avjazzjoni avjazzjoni tal sports Ma nafx il-għalliex il-tiġi tal-organizzazzjoni tal-avjazzjoni għet jizdidu bla kontroll dawn organizzazzjoni huma politiċi il-għalix il-tiġi tal lutenti privati għal aeroplani iżżar ta' żewġ postijiet jew erba qed isiru kull ma jmur iżjed stretti bħal pereżempju l-kondizzjonijiet tal-aeroplani tal-Boeing ma nafx il-għalix l-inġiniera li joħolqu eh, dawn l-aeroplani veloċi ħafna u siguri u jaħdmu ħafna u il-għalli xaħna t-nistennaw għassijat għal-kontrolli ta' sigurta eh, fil-aeroporti ma' nafx il-għalli xemmidu minn. Eh, jina minix għet nifem l-għalix id-dritti ta' konsumaturi jiġu protetti meta jisibu fl-aeroport li jem il-kumpaniji tal-ajru li għedin fuq strike jina tliftu dan fil-rapport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 ħafna problemi li eh, bir-regoli li ma jiġux rispettati biex ikun hemm cost effectiveness. Ħafna drabi hemm il-low cost u kumpanniji barranin li eh, imorru aħjar għal askapitu tal-kumpanniji nazzjonali Meta nitkellmu fuq l-aeroporti prinċipali, nafu li lilin mill-Ewropa eh, l-affarijiet sejrin tajbin. Minn hemm ċertu suċċessi kommerċjali il-grupp ta' l-Airbus mux qiegħed investi daqstant għal riċerka u qed naqqas in-nies ukoll. Jiena ma naqbilx mal il-klim tal-rapporter dwar il-protezzjonizmu jina naħseb li l-loġika hija bil-kontra dik li ma nistawx naċċettaw ma dik li nsibuha fl-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea għal dan l-aħħar 40 sena. U il-kummerċ il ħieles jibqa xi ħaġa iktar importanti nafu iċifiri li anki f'dan is-settur il-em il- kompetitività zlejali mħabba kumpaniji li qegħdin bazati fil-golf. Fil Ma intom stess eh, tafu x'qed jiġi kontu parti minn din l-istituzzjoni l-autoritajiet pubbliċi hemm bżonn li jiddefendu il-kumpaniji tagħhom jiddefendu il-postijiet tax-xogħol tal-ċittadini tagħhom. Jekk irid ikun hemm ċertu protezzjonizmu u hawn min jaħseb li dan huwa populiżmu, dan jiena naċċettaħ bħala kompliment. Jiena ma rajt right ħafna kumpanniji tal-ajru li jisparixxu jintem għax ħadd ma jkienem biex isalvom. Il-pay to fly, dawn il-zero hour contracts, il-, il il-kontratti li jkunu folots, dawn l-affarijiet kollha qegħdin jimminaw. Jiena irrid noqgħod nibqa' attenta u nispera li l-Kummissjoni se tapplika dawn ir-regoli nafu li l-Kommissjoni trid ukoll tħares in nis li jaħdmu f'dawn is-setturi u naraw li ma jkunx hemm l-ebda kumpanija low cost li tkun fuq il-lista tal-10 aħjar kumpanniji. fuq ċert fuq mħabba li dawn il-kummenti nisibu fir-rapport jiena sena stjeni. grazzi. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss għal-minuta.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 servizzi li jisfaw fi xej, mux bis bla xol, u ħafna minnom medda u kol dawk li jaħdmu għandhom il-xolom medda. Turist li jdependu minn ċertu aeroporti li dawn u kol jalqu. imħabba numru żgħar ta' gruppi żgħar kbar hemm il-monopolju privat u id-dritt suvran tal-drittijiet suvrani tal-Greċja dejjem qegħdin jonqsu u jiġu kontestati mit-Turkija pereżempju. Nkwantu għal baħar u mbagħad hemm it-trattat ta' Lozan għal dak li għandu x'aqsam ma' trasport blajru hemm bżonn naraw x'inhuma l bżonnijiet tan-nies u mhux tal-grupp il-kbar. Grazzi l-Onorevoli Van den Kamp, l-odva tajba li kolħat. L-għol net nishtiq nirringrazzja r-relatur għal dan il-rapport. Naħseb li jgħati stampa ċira, ċara ta' dak li nishtiq u frigwant tas settur tal-avjazzjoni jider biċar u għal ħafna drabi dal-għodu li dan is-settur huwa wieħed ta' sfidi kbar. Iżda huwa settur ta' emanċipazzjoni għandek ħafna ċittadini Ewropej li jista' jista' jivvjaġġaw għal vakanzi tagħhom u d-destinazzjonijiet tagħhom għall vakanzi li wasanna vera fi żmien ta' emanċipazzjoni. Erba' punti l-ewwel net. Is-seta tal-dan is-settur, it-trasport, il-Kumitat tas-settur tal-trasport il-ġimgħa d-dieħla se jmur fit toulouse fil-fabrika tal-ajru eh, tal-avjazzjoni biex jara kif il-settur sejjer fl-Ewropa. It-tieni settur huwa kompetizzjoni. Żgu eh, huwa veru li għandna kompetizzjoni qawwija mhux dejjem eh, tkun ġusta. U anki mill-imsieħba barra mill-Unjoni Ewropea. Issa, nista' nħarsu lejn dak li ntqal mill-Empol. Il-Kumitat tal-Empol jekk għandek eh, drittijiet tal-ugwali fil- Emma eh, eh, oħrajn fil-kitba tal-rapport m'għandekx l-istess eh, drittijiet ah, u anki l-doti għandek bżonn ta' iżjed iżjed ehm, Ma jkollok dan id-drattijiet. L-Onorevoli Damonti, grazzi eh, President Komissarju, l affjazzjoni t-rapprezenta element ewlieni tas sistema tat trasport bl-ajru indispensabbli biex nikaranti xul konnettività ġewwa u barra l-Unjoni. Fl-ambitu tal-pjanifjar ehm, tas sistema eh, Ewropew naħseb li huwa fondamentali li nagħtu valur lil lill internazzjonali kif ukoll il-relazzjonijiet eh, reġjonali ehm, dan huwa importanti għax xogħol għal turiżmu anke għat traffiku fil-reġuni jew l-inin Ewropej u tippromovi għandna nippromovu anke l-postijiet imbedin. Għandna bżonn ta' għandna komunikazzjoni mill-Kummissjoni eh, fejn nenfasizzaw l-appoġġ għall-ajruporti żgħar għandna bżonn dan l-element lokali u u għalhekk naħseb li huwa importanti li ninvestu anki permezz tal- tal-istat fl-investiment fil-relazzjonijiet mal dawn il- dawn l-aeroporti sar u bekk ma nistawx fejn ma nistawx nitlu fil-kompetizzjoni mal-ħabs l-oħra. Grazzi ħafna. Issa l-minuta nofs l-Onorevoli Van Dalen. President. Apparti l-fatt li r-relatur qed jagħti ħafna importanza lill-iżvilupp, l innovazzjoni eċetera, dan huwa importanti ħafna, però l-avjazzjoni għandha problemi oħra. Din hija ġlieda hemm ġlieda eh, qawwija għal prezzijiet baxxi jew għolin. U dan qed jasal il-punt fejn il-bdoti jridu ħalsu biex ikunu jistgħu jtiru l-ajruplan bis-sistema pay to fly. Din hija problema għall bdoti għall konsumaturi London School of Economics għamlet studju fejn um, kien hemm il-bdoti il il li qalu li għallu li kienu għajjenin għaxħed titiru iż eh, dan ma tiħiċ in konsiderazzjoni il-pay to fly u ta' riskju mhux biss għall-bdoti zanki għal għall-passiġġiera. Irridu niġġieldu legalment kontra, eh, din is-sitwazzjoni li mhix tajba. Fortunatament il-relatur fuq dawn il-punti ħa pozizjoni fir-rapport tiegħu eh, fuq il-tibdil. il tibdil Jiena nista' bekk nivvota favur il-rapport tiegħu. Grazzi ħafna sal kelma lil Sinjura Kolinen għal minuta. Grazzi ħafna President. Eżis kolli, eh, passiġġiera. Nixtieq nuża din is-sitwazzjoni eh, eh, Komissarju, dwar l-użu tal- biofuel, speċjalment fil-gwad tal-tieni ġenerazzjoni tal-biofuel fl-avjazzjoni biex innaqsu l-emissjonijiet. Aħna regolarment għandna l feedback fuq l-informazzjoni minn nies li jixtiequ jużaw il-biofuel iżda il-prezzi huma tliet darbit iżjed mill-fuel minn fuel fossili tradizzjonali. Jekk irridu nittama li hekk nixtiequ nilħu l-għanijiet taħt it-trattat tal-ftehim ta' Pariġi, l-azzjonijiet kollha fl-avjazzjoni u fit-traffiku marittimu jridu jittieħdu u bekk nittama li l-Kummissjoni se taħdem mod illi nkunu nistgħu neħilsu mid-dipendenza tagħna mill-fuels fossili. Għal minuta l-Onorevoli Delli. President, nirringrazzja rapporter Sur Deliska Dan is-settur tal-avjazzjoni huwa wieħed li dejjem jinbidel dinamiku. Nafu li fuq l-emissjonijiet sal-2050 da se jola b'seba darbiet l-emissjoni tal-carbon dioxide. Ġifiri diġanna 3% tal-carbon dioxide emissions tad-dinja kollha. Imma l-lanijiet tal-COP21 irridu kol nżommu ikunu u dimajnejna, hemm bżonn għalhekk ninvestju ħafna fit-teknoloġija. E, fuq il-klima wkoll il-problema e, l-oħra hija li huwa settur li ma jimxiex skont ir-regoli il-kompaniji tal-galf li l-intermodals mħabba il-ferroviji għax il-, il, il, il il-karburant li jintuża mhuwiex eh, ma jkunx hemm eh, taxxi fuqhom. Hemm dawn il-kuntratti ta' zero hours il-pay to l-iskemi pay to fly u il-kuntratti folots. Settur li illum ovvjament li rridu ehm, natu ħafna kasu. Em ma ninsow, minnar ma ninsow teknoloġija, grazzi. Tollogu eħi jena lepto o kirjox Proust. President, dan is-settur nafu li isservi ħafna u ħafna nies fl-Ewropa dawk li jivvjaġġaw aħna f'Diċembru tal-2015 il-Kummissija kellha l-istrateġija tal-avjazzjoni fl-Ewropa. Dan huwa rapport komplut qed naraw li permezz tiegħu dan inkomplu nsaħħu servizzi fl-Ewropa kemm fuq is-suq intern kif ukoll internazzjonali. Is-sigurtà tal-ajru bil-forma tal-EASA il-drittijiet tal-passiġġieri dwar l-emissjonijiet, il-ftajim dinji u mbagħad l-istrateġija tal-avjazzjoni dawn huma kollha punti prioritorji li l-Kommissjoni u l-Stati Membri jaħdmu fuqhom. Nixtieq ninsisti fuq punt wieħed. Jiena nipprova dejjem nara li regolu jkunu l-istess għal kulħadd, imma qatt baqa' ħafna biex naraw eh, kif insolvu l-problemi tal-kompetitività żleali. L-ajruporti tagħna tagħna għalhekk il-riforma tar regolament ukoll fuq il-prassi żlejali u n-negozjati li hemm għall pajjiżi terzi. Aħna jekk niġġieldu kontra din il-kompetittività żlejali b'dan il-mod biss din il-settur tal-avjazzjoni jista' jimxi l-qudiem fil-ġejjieni. Grazzi. Minuta l-Onorevoli Anderson. Grazzi ħafna, nixtieq eh, infaħar li ngħid li suċċess kontinwu ta' dan is-settur tagħna huwa importanti ħafna bħala vjaġġaturi u ħaddiman nilqa xogħol eċċellenti li sar minn ħafna MPs fil- bil-produzzjoni tal-opinjoni tagħna fuq din l-istrateġija dan ix-xogħol wassal għall impenn kostruttivament mal-Kummissjoni għal qafas li jħares il qudiem tas-settur għabbażi tal-Viżjoni Komuni Ewropea biex ikonna single European Sky realtà se tkun ta' benefiċċju għal kulħadd jiena u ħafna oħrajn se nagħmlu kull ma nistgħu biex niżguraw li il- il-Renju Uniti kollu parti sħiħa f'dan il-proġett dwar dettalji ta' dan il-rapport aħna bħala MEPs għanna l-obbligu li nipromovu it-naqis tal- tad-danni li jisiru u anki biex jimbidlu għal modi iżjed sostenibli ta' trasport. Ġust li ngħidu li r-rapport jista' ta' jagħmel iżjed f'dan ir-rigward issa naħseb li nsalma nappoġġjaw aħna se nivotaw biex inħarsu il-ħaddim f'dan settur. Il-biċċa kbira tal-persuni raġunevoli hawnhekk f'dan il-Parlament jaħsbu li hemm biżejjed evidenza tal-xogħol prekarju f'dan is-settur tal-bdoti u tal-personal l-oħra u għandna nindirizzaw dan kollha flimkien. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Zlotowski. Eh, eh, President, Komissarju, dan dan is-settur għandu rwol importanti fil-ġenerazzjoni tal-tkabbir u xogħol l-innovazzjoni fl-Ewropa. U eh, bekk l-istrateġija ġustifikata il-kumpaniji tal-ajru li inkludu dawk pollakki ġeneraw il-xogħol u qed jilħu mas-suq iżda għad għandhom bżonn l-għajnuna b'kalunkwe mod anki bil-permess tal-faċilitar tal-ftehim bilaterali jiena kontent li s-sur Teliċka ehm, iffoka wkoll fuq id disponibilità tal-aeroporti wkoll li hemm differenza bejn l-istati membri u anki r-reġjuni fil-gwad tal-aċċessibilità attwali l-użu tal-konnessjonijiet bl-irħis ħdejn viċin fejn toqgħod huwa importanti dan jista' jiġi ffaċilitat billi eh, tajn fil-kompetizzjoni fis-suq tal-avjazzjoni anki permezz tal-titjiriet bl-irħis u anki fejn tejb l-infrastruttura kull inizjattiva ġejjini tal-avjazzjoni għandha tieħu konsiderazzjoni s-sigurtà tal-passiġġiera bħala eh, priorità Iżda ma nistawx nużaw dan l-argument f'kull konflitt tilwim bejn min ħaddem u l-ħaddiema. Il-kellim li jmessi kjerġba minuta L-Revli Kutis. Grazie ħafna. Kollegi, jiena xtaqt nitkellem biex biex nitlokkom biex tivotaw favur. Biex Framport. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Id-deċiżjoni biex nikkanċellaw dwar l-14 l-aeroport reġjonali fil-Greċja li dawn jiġu immaneġjati minn entità waħda. Dan imur kontra ir-regoli Ewropej. Frank Poch hija din il-kumpanija hija eh, hija kumpanija fi stat membru wieħed li qed tixtri l-ajruporti fi stat membru ieħor. U għalhekk eh, fil-Greċja din se tiskapola ħafna eh, taxxi u pagamenti ma jistax ikun li il-ġit nazzjonali jintilef dan il-mod. Allora jien nitlobkom tivutaw għal din l-emenda. Eckhout. Minuta eh, l-Onorevoli Ekħaut. L-ewwel net nixtieq ngħid li kummissjoni dejjem qed jgħidu li qed ikollhom approċċ integrali għal kull sfida U fil-fat mid-Digi Move smajna ħafna eh, rapporti strategiċi zbiet dwar il-trasport, iżda meta nħarsu lejl l-approċċi settorjali dan l-approċċ eh, integrati jispiċċa l-istrateġija dwar l-avjazzjoni hija eh, qed titieħed minn naħa waħda qed tħares lejn biss lejn il-kompetizzjoni żlejali fuq il-livell internazzjonali u anke xi problemi fuq il-livell tal-ispaċi tal-ajru. Il-relatur ma tkellimx dwar l-approċ integrali li hemm bżonnu fil liftan settur jiena kontent li fil-pilastru soċjali dan ir-rapport ġi korrett u ttejjeb iżda mill-laħa ambjentali muħet jgħamil xej fil-fat. Laqqas semma l-iftajm ta' Pariġi u kullħatet jgħidu qed jgħid kemm importanti iżda f'dan is laqqas f'dan ir-rapport laqqas sistema sema dan juri li l-approċċ integrali għadu ma mhuwiex hemmhekk u fl-approċċi settorjali għandna ngħidu li hawnhekk qed nitkellmu dwar l-ekonomija u politiki ambjentali u soċjali dan ir-rapport mhuwiex bizzejet hawnhekk u bekk jiena se nivota kontra. Grazzi ħafna għal-minuta Lopez Bermeo. Grazie ħafna President kull oċċan bħal setturi l-oħra hija waħda li ġiet eh, affettwata mill-privatizzazzjoni u mill-liberalizzazzjoni minħabba tal-Istati Membri. Ispanja pereżempju l privatizzazzjoni tal-ajna se eh, se, se, se jitratta l-infrastrutturi u suppost konna se naqalgħu il-flus bil-liberalizzazzjoni u privatizzazzjoni dak li eh, ġara kien eh, deteriorazzjoni tal-kondizjoni tax-xogħol f'dan is-setturi waqt li l waqt li kompaniji tal-ajru iżdiedu 47% fl-aħħar 10 snin il-xogħol mhux qed jiżdied il-kontratti għal b'żero sigħat saru normali. Aħna rridu nisimgħu dak li qed jingħad mill-trade unions biex nevitaw il-bidliet fil- bidla fil-konċessjonijiet fil-aeroporti. Eh, dak li qed naraw issa huwa l-kondizzjonijiet id-deteriorazzjoni kompletament tal-kondizzjonijiet tax-xogħol. Grazzi ħafna u bekk nagħlqu hawnhekk billi bil-kellima elinkati sanna l-catch di għaj għanna ħames personi li xtiqu jitkelmu. Minuta l-onorevoli Kelly. Mikrofonu għal kellem Mela, aħna grati għal għal tal-ajru li permettuna nivjaġaw kull imkien fil-Europa kull ġimma għanna nfaħħar il kumpanija tal-ajru għal effiċenza u għal kemm huma politi maħna u anki bin-negozjati tal-Brexit li se jkun għandna u l-effett tal-Brexit b'renju li barra mill-suq uniku u rridu naraw l-effett fuq dan is-settur kollu kemm hu. u l-ispejs involuti jiena nista' nara l diffikultajiet ewlenin fit-trasport tal-frejt tal-prodotti kullimkien fl-Unjoni Ewropea u hemm domanda enormi għall-avjazzjoni speċjalment fil-kwad tal-kago u dan se jfisser iżjed pressjoni Jiena naqbel mal-kollegi tiegħi li l ftajem ta' Pariġi jrid jittieħet in konsiderazzjoni. Irridu insibu modi biex biex nilqaw iż-żida fi domanda u nnaqsu l-emissjoni sfida kbira għalina. Minuta l-Onorevoli Grappini. Grazzi, Sur President, il-Signora eh, Komissarju Eh, Sur Komissarju, Sinjora Komissarju, nixtieq nirringrazzja l-relaturi u kull min kontribuċa dan il rapport Niftakar eh, li kont f'dan il-komitatu naf kemm hu importanti dan is-settur fil-kompetitività u fil-iżvilupp ta' turizmu iżda l-Kunsilli jrid ukoll juri xi xi rida tajba eh, politika biex tappoġġa l-avjazzjoni. Iżgur li inti, Sinjura Kommissarju, taf li l-avjazzjoni għandha effett fuq l-iżvilupp tal-kabir ekonomiku u tal-kompetizzjoni. Inti qed li nittilfu 5 biljun euro kull sena għax għadna lura fil-gwad tal-Single tal European Sky u għad għadna problema fil-gwad tal-kwalità u s-sigurezza l-passiġira naħseb li għandek bżon tħares lejn il-miżuri sodi għas-sigurezza tal-passiġira u għal-kwalità ħjar fil-servizzi. Jiena nfaħħar di strateġija fl-avjazzjoni u kol u anki tentativi biex tneħħi l-ostakli, iżda irrit nara l-applikazzjoni pratika jiena se nivota favur dan ir-rapport u nittama illi l-opinjoni li tisimmaħħom illum se daħħalhom fis-sod. Is-Sinjura Margas issa. Il-Lorna Manjas. l-istrateġiji l-ġodda jridu jaraw li il-turizmu, l-industrija ta' turizma nejnu ġifiri naġiċu kontra l-monopolju Per eżempju l-kas li diġa semmejna tal frapoħ Ġifiri 14 l-aeroporti reġjonali fil-Greċja inxtraw minn din il-kumpanija. Qed nitkellmu fuq 520 miljun ta' finanzjament eh, finanzjament għal din il-kumpanija f'rapport i taqa taħt Lufthansa wara kollox u il-Greċja se sir parti mill-pajjiżi eh, fej l-Ġermaniżi jmorru biex għat-turizmu. Se tispiċċa entità tal-Ġermanja. u l-konsekwenzi huma fuq id-drittijiet soċjali fuq il-postijiet ta' xina. Nitlob li dan jitreġġa lura. Grazzi ħafna. Sr. President, esta é uma estratégia em que não nos revemos e que condenamos. Denunciamos os seus verdadeiros objetivos. Il-kelem li Iva, l-lanijiet u l lanijin u ma li nizguraw li illi ikkonna sistema tal-avjazzjoni fl-Unjoni Ewropea għanna najna biex illi għanna strategija li ħarġet mill-settur tal-avjazzjoni multinazzjonali li ġiet eh, sviluppata għalihom l-amalgamazzjoni fis-swi Ewropej, iż-żieda fil-investimenti pubbliċi bin-nazzjonalizzar tal-telf dan huwa favur il-multinazzjonali, il-kumpaniji multinazzjonali. Dan jkollu il-rapport ma jħux konsiderazzjoni l-impatt brutali fuq il-pagi biex u laqs jipprovdi soluzzjoni Mela, bekk wasalna fl aħħar tal-catch tiegħi. U skużani, Sur Caputo tista' titkellem eh, tista' titkellem iva grazzi President it-trasport bl-ajru e, huwa essenzjali għal għal trasport Ewropa u tiżgura l-moviment, il-libertà tal-moviment taħt it-trattati. il Għanna l għonet qed il li ikonna l-kwalità standard u l-sikurezza trasport tal-passiġġiera l-ajru u fl-art. U għanna konna inċentivi għal-investimenti mirati li teknoloġija digitali, l-spazju tal-ajru eh, u essenzjali għall-Unjoni Ewropea u bekk irridu konna miex effiċenti jew eh, razzjonali u għanna proċeduri tal-taxxi. tal taxxi għanna zida fil-spejjeż involuti u eh, naħarqu ħafna fl-ewwel ukoll. Is-settur tal-avjazzjoni għandu bżonn ta' razzjonalizzazzjoni ta' eh, mill-ġdid u għanna nibdew mill-istituzzjonijiet Ewropej biex jiksbu riżultati armoniċi u jżommu bħala eh, lan ewleni sigurezza l-aċċessibilità tat-trasport. Grazzi. Grazzi. Għal-Komissjoni. Komissarju, tista' titkellem. President, membri onorevoli, ħafna kwistjonijiet, ħafna mistoqsijiet. Iżda għandi ngħid l-ewwel net nirringrazzjak iż-żewġ rapporti sur Kristensen sur Taliġ għal dan ir-rapport komprensiv ħafna u dan din diskussjoni tant eh, tant eċċellenti Nishtiq wieġeb li kulħadd iżda m'għandix biżejjed ħin u bekk se nifoka fuq xi żewġ punti u mbagħad nittama li jkollna diskussjoni permezz tal laqal bilaterali fuq il-punti kollha li semmejtuhom. L-ewwel net fuq il-biofuels fil-istrateġija tal-emissjonijiet baxxi u tal-fuels, aħna konna ċari fil tal-importanza tal-enerġiji alternattivi għal-trasport u għandi ngħid li għall-avjazzjoni biofuels bħalissa huma l-unika alternattiva li aħna nistgħu nappoġġjaw Fuq il-multimodalità illi kellha qisu l-istess punt eh, u il multimodalità għandu impatt pożittiv, speċjalment fil-rigward ta' kwalità tal-ajru, bekk aħna eh, aħna eh, fassana il-kurrituri u fil-rigward tal-emissjonijiet u aħna l-iżvilupp ta' sistema ta' trasport pubbliku huwa essenzjali, eh, speċjalment fil-rigward ta' kompetizzjoni bejn il-modijiet tal-aeroporti tal-ajru, is-safriku tal-ajruporti reġjonali dan huwa ta' benefiċċju għall komunitajiet f'dan l-aħħar l-ajruporti reġjonali qed ifittxu l-għanijiet kummerċjali qed ikompetu ma' xulxin biex jiġbdu iżjed eh, traffiku tal-ajru f'dan l-ambjent. Il-finanzi pubbliċi bejn l-ajruporti jistgħu iwassal għat-tawwiġ tas-suq ta' konzjoniet u bekk hemm regoli meħtieġa biex jiżguraw konzjoniet indaqs bejn l-ajruporti reġjonali u l-gwida il-linji gwida jagħmlu ċara fejn il-fondi pubbliċi jista' jkunu ġustifikati fil kwad tal-programmi eh, tal-kontrolli minn qabel il-Komissjoni taf li għanna msejħba li ehm, għamlu l-screening eh, screening program, il-pre-check għal għal eh, vjaġġaturi eh, li għandhom fiduċa fihom għandhom iżidu il- eh, iridu jistudjaw il-level tal- tal-riskju tal-individwi irridu nistudjaw ħizjet. Il-Komissjoni nota tal-program tal-Istati Uniti biex jiffaċilitaw u jagħmlu eh, iżjed faċli l-wasa tal turi fl-Istati Uniti numru ta' aeroporti fl-Unjoni u l-autoritajiet tagħhom ġew approċċati u ħadna l-parit tagħhom biex ikonna regolamenti ġodda fil-post għanna bżon ta' tibdiliet fil-infrastruttura u fil-konfigurazzjoni fil-post fil-aeroporti tal-Unjoni Ewropea il-finanzi fil ta' pre-clearance se jiġi konsidrati zjed għal pay to fly il-modelli ġodda tal- eh, eh, eh, ġew sviluppati bħala pay to fly għal ekwipaġġi m'hemmx evidenza li s-sigurtà tiġi impattata Jiena eskużawni diġa eh, użajt il-ħin tiegħi u bekk għal jiena eh, nibqa' niddiskuti dawn il-punti l-oħra fuq il-livell bilaterali. Grazzi għall-attenzjoni tagħkom, jiena kuntenta ħafna li qegħdin flimkien eh, se naħdu flimkien biex niżguraw li dana se jkun suċċess għall-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, issa nisimgħu is-sur Teliċka, rapporter. Għandek żewġ minuti, sinjur. Mela, l-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha Kluna Jela Sender kien eh, ta' pjaċira li li eh, naħdem flimkien ma'kom u apprezzajt il-kontribuzzjoni tagħkom. Issa biex nirreaġixxi ftit, is-Sinjura Kuneċka qalet li fuq l-affarijiet soċjali jiena irtirajt. Imma i ma tiftakarx iddiskutejna għaxi l-qasbis kienet mana għal laqa wahda. L-affarijiet soċjali minn dejjem diskutejnijom imma kull meta rċevejna opinjoni eh, dejjem irċevejna opinjoni tal-komitat ta tagħha li kienet twila daqs ir-rapport kollu. Ġifieri aħna il rapporter irnexxilna eh, forsi naqsuha. Issa fuq jista' jkollna eh, strateġija fuq il-COP 21 twal u dan ma jkun ikun jiswa għal xejn għax ħadd ma jaqra dokument twil jiena aktar nifavorixxi strateġija qasira kif aħna għamilna pereżempju għal Connectivity Index. Huwa hija biċċa qodda li verament nistgħu nużawha jkollna riżultati tajbin sinjuri jiena għandi ħolma li dar xi darba li nqum filgħodu nqum filgħodu u niddeċidi li flimkien mal-familja tiegħi nivvjaġġa fl-istess ġurnata u minn Prak e, mur għall-aeroport u għal ximkien ieħor, ġifiri tikit integrat minn dari immur fej il-post fej il-mur li kunem sigurta li kunem l-screening mingħajr ħafna dawmin li jiena nkun nista' nivvjaġġa fuq aeroplan li jkun Ewropa jew e, ta' kumpanija barra l-Ewropa ma li jkollha emissjonijiet mill-inqas. E, ġifiri, di l-istrateġija lej dan qed timmira li nkunu nistgħu nivvjaġġaw bla problemi u nasbu li dan huwa pass fid-direzzjoni tajba. Nirringrazzjakom jekk il-Kummissjoni tkun ambizjuża naslu biex inbidlu l-affarijiet. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi.